Nuqqas ta' spezzjonijiet ovvjament se jagħmel affarijiet aktar diffiċli biex jinkisbu. Mela il fatazzjoni ta' dan ħassir għada f'nofsinhar issa fuq l-aġenda għandna il-rapport ta' Cornelius Fisser dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi ta' sajt permessa miżuri tekniċi. Il-rapporter ħajkun mibdul. Grazzi ħafna, President, nixtieq nirringrazzja l rapporter li ħares lejn xi ftit mill-proposta xi partit mill-proposta eh, wieħed jista' jifhem l-approċċ li tieħed per irdu nqogħdu kawti, irdu nqogħdu attenti naraw li l-aspetti reġjonali jitrattaw biss aspetti tekniċi u dispożizzjonijiet komunitarji għax l elementi li hemm fil eh, li jiprovdu standards minimi qed jingħaqdu ma qed jeżidu l-ispejjeż tal-kol mitoloġija. Hawnhekk mhux nitkellmu dwar xi politika antika, iżda qed nitkellmu dwar politika komuni għalhekk rridu nħallsu nħarsu bir-reqqa lejn uh, miżuri eċċessivi. Eh, ta' standards eh, komuni li xoħol joħolqu diskriminazzjoni bejn flotta differenti tal-pajjiżi differenti. Ovvjament li rridu tkellmu fuq il-qisien, il-minimi. Pero, fej jitlu il-sin tal-nases uh, u kwistjoni tal pal daw dawn għandhom ftejim għandu jitlaħaq fil-parlament u fil-kunsil. Jek nħarsu lej uh, l-emendi li uh, għamlet il-komitat tas sajt fejn edna raw li l-komitologija tiġi limitata għall aspetti tekniċi legali biex jassikuraw li l-kunsil ħares lejn il-perjodu ta' meta m'għandux ikun hemm sides tal-discards u tal-isin tal-ġbieki. Dawn għandu ikun hemm regoli minimi għal kulħadd madwar l-Ewropa kollha dwarhom. L-aspett komunitarju tal-politika eh, tal-komunità hija l-aċċess għas-suq għax il-ġestjoni u l-ispezzjoni ħalli lok għal manuvra għal manuvri u l-istati membri jippruvaw jiksbu benefiċċji huma. Il-Kummissjoni qed tipprova tagħmel armonizzazzjoni, però huwa diffiċli ehm, bl-approċċ illi qegħdin jieħdu et e, e, ikunem wis e, sim ta' aspetti differenti u għalek qed niperikolaw il-CFP. Issa dwar il-single net, li deta single net il-komissjoni għawnek kienet mod ta' kif toħroġ minn din il-ħaġa mill-parlament u tħares lej meta il-sistema tkun possibli Eh, eh, fejn fej sajjida jisaw kollom aktar minn u wieħed. Eh, din kien tħassib fil-kumitat tas-sajt kif ukoll fl-industrija tas-sajt kollha. Grazzi, nixtieq nesprimi l-gratitudni tiegħi lir-rapporter u anke l-kumitat tas-sajt għall-abbozz ta' dan ir-rapport għal konservazzjoni ta' rizorsi tas sajt permezz ta' miżuri tekniċi. Dan huwa fajl tekniku ħafna u bħalma intom kanxi Din hija importanti għall-Atlantiku u għall-Bahar ta' Tramuntana. Fil-leġiżlazzjoni komunitarja, il-miżuri huma mifruxa fuq regolamenti differenti. Dik ta' 98 għall-Atlantiku u għall-Bahar ta' Tramuntana, għall-rkupru tal-Merluz u tal-Bakkaljaw, kif ukoll punti oħra li jinkludu miżuri tekniċi. Barra minn hekk hemm miżuri prezenti li fċertu partijiet huma komplikati ħafna u diffiċli ħafna nikkontrollawhom. Il-Kummissjoni adottat pożizzjoni ġdida għal miżuri tekniċi għall-Atlantiku fil-4 ta' Ġunju ta' sena li għaddiet. Din daħlet wara konsultazzjoni tal-partijiet interessati kollha fl-2007. Il-gruppi flimkien ħarsu lejn il-regoli kollha li għandhom jiddaħlu għal qatt waħdini. Barra minn hekk il-proposta qed tipprova tiffaċilita u tissemplifika r-regoli. Attenzjoni speċifika ttieħdet biex inkun nistgħu nagħmlu semplifikazzjoni u innaqsu l-ispejjeż għas-sajjieda. Hemm ukoll eh, regoli addizzjonali bħal pereżempju l-istabilazzjoni l-istabilmentazzjoni tal-dawn ir-regoli qegħdin nippruvaw nipproponu li jkun hemm dispożizzjonijiet meħtieġa kif ukoll il-komitoloġija għal dispożizzjonijiet l-aktar speċifiċi u tekniċi. Bekk ikun hemm aktar ġestjoni fuq il-livell politiku. Dan l-approċċ mhux appoġġat fil-rapport minn l-emendi wieħed u sitta eh, li qegħdin jitolbu għal aktar regoli dettaljati u tekniċi fir rigward ir-riforma ta' CFP rridu li ma nkomplux il-miżuri mikrotekniċi. Bill-inqisu il-punti fil-rapport tal-komitoloġija l-Kummissjoni lesta li tistudja kwalinkwa proċedura biex iżomm il-komitoloġiji għal regoli reġjonali u tejbom tellaħħom għal livell ta' kunsill. Il-Kummissjoni tista' taċċetta l-emendi 2 u 3 fuq il-punti li għamiltu partikolarment il-daqs minimu ta' speċi u l-armonizzazzjoni tal-miżuri. F'din il-politika qed indaħlu regoli għal enclosures kif ukoll għal saj speċifiku biex inkunu nistgħu waqfu l-prattiċi ta' discarding. Bekk rridu regoli aktar effettivi biex innaqsu discards f'dalijiet u dawn huma importanti ħafna biex nkunu nistgħu nelħqu il-miri tagħna. Għal dan il-għan il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-emendi 4, 5, 21, 23 u 24 ma dan kollu l-emenda 20 titlob għal kwantita flok eh, u din hija aċċettabbla l-Kummissjoni nistaw nikkonsidraw it-tieni parti tal-emenda fir-rigward tad-distanza. Il-parametri tad-deroga bħal din irridu jiġu studjati fid-dettall u dawn ħajġu implementati fir-regolament. Il-Kummissjoni għal għanijiet ta' spezzjoni propot implementa il-dispozizjoni ta' xibka waħda, il-Kummissjoni hija lesta li twassal għal derogi differenti rigward tas-sajt fejn dawn jiġu argumentati u jiddaħlu fl-emenda 11. Derogi bħal dan għandha tkun parti mill-regolamentazzjoni reġjonali. Il-punti ta' din il-dokument eh, huwa tekniċi ħafna jiena ninnota li l-kumitat kif ukoll ir-rapporter ħadu il-punti kollha in konsiderazzjoni biex jiddaħluhom fil-proposta. Zdar nixtieq nuri rezervi rigward l-emendi 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 u 22. Ir-regoli tekniċi fir rigward tal-avviż tekniku huma parti mill-leġiżlazzjoni u rridu għalhekk waslu biex naqsu l-ispejjeż għas Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-emenda 19 għaliex il-dispożizzjonijiet proposti diġa qegħdin fis-seħħ u għalhekk irridu nibbazaw ruħna fuq pariri xjentifiċi u ġustifikabbli. Nista' nappoġġa l-idejat tal-emenda 27 u għalhekk meta nintroduċu miżuri tekniċi ġodda l-Kummissjoni trid tipprova ddowa mill-daħla fis-seħħ tagħhom biex ikun jistgħu jippermettu li sajjieda biex idaħlu u jimplementaw dawn ir-regoli. Nirringrazzja l kulħadd għal xogħol li għamel. Grazzi ħafna Issa sur Kazaka fisem il-PSE. Grazzi, sur President. Nixtieq nirringrazzja l kummissjoni għal din l-inizjattiva leġislattiva kif ukoll ir-rapporter tagħna. Rappresentat mis-Sinjura Fraga. Huwa minnu li kienet kwistjoni urġenti li jkun hemm semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam, iżda rridu mmorru l in minn hekk. F'żewġ oqsma partikolari, l-ewwel net il-fdalijiet, il-mod kif irridu naġixxu hawnhekk bi projbizzjoni ta' kwalinkwa fdal fi prinċipju li għandu jiġi projbit imbagħad it-tieni punt ir-rispett għal standards aktar stretti għal dawk kollha li kunu qed joperaw fil-bħra territorjali u għalek għalhekk irridu nirreformaw is-CFP. Grazzi sur Kazaka sa sessjoni KHDI is-Sinjura Doyle. Grazzi, sur President. Jiena nilqa dawn il-miżuri biex inħeġġu il-prattiċi li naqsu il-ħela u l-użu ħażin ta' riżorsi. Irridu nkomplu nimmassimizzaw il-tħul kif ukoll naqsu l-fdalijiet. Irridu li naslu għal proibizzjoni tal-fdalijiet, Sur Kummissarju. Din hija parti mis-saħħa tagħna iżda twassal għal komplikazzjonijiet biex ikun hemm leġiżlazzjoni adegwata li tkun fil-pront u tkun waħda adatta. Huwa importanti li nirrikonoxxu l-livell ta' esperjenza li jista' tiġi provduta mill-partit interessati kollha fuq livell Ewropew Din hija l-aħħar dibattitu tagħna fis-sajt f'dan il-mandat politiku nixtieq nirringrazzjak sur kummissarju l-personal kollu tiegħek għall-impenn u għall-arfin tiegħek f'dan il-qasam. Grazzi lill-kontribut li tajt tal-Kumitat Pesh kont dejjem disponibbli għalina u nirringrazzjak ta' dan. Nispera sa li kummissarju oħrajn ikunu disponibbli bħalek. Grazzi. Il-Kummissarju. Grazzi sur President. L-ewwel nixtieq nirringrazzja l sinjura Doyle għal klim eh, li għadha kemm qalet issa. Fir-rigward eh, dan ir-regolament bħal għad fl-istqarrija u l-enija tiegħi il-komitoloġija hija merata biex tissemplifika il-kwistjonijiet tekniċi. Jiena naqbel li jrid ikollna proċedura fis-seħ li tippermettilna li kunem eh, kwistjoni li tittella fuq il-livell ta' kunsill jekk ikolla natura politika importanti. Għalhekk irridu waslu lil dawn il-miżuri biex innaqsu l-fdalijiet partikolarment fil-parametri tal-Bahar ta' Tramontana u l-pjan tal-kupru tal-Bakkaljaw. Irridu proposti bħal per eżempju il- il-projbizzjoni ta' high granding li ħad tiġi proposta sal-2010 u nittamaw li nittrattaw din il-kwistjoni fil-reforma ta' CFP. Nittamaw li l-riżultat ħari ikun il-kundanna totali tal-ftalijiet. Nishtiq nirringrazzja il-membri parlamentari, partikolarment il-membri tal-Kumitat Pesh, għall-appoċ kostanti li uraw l-Kummissjoni. Xikultant kienu kwistjonijiet importanti ħafna u komplikati iżda kien hemm appoġġ Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Fraga Esteves għal żewġ minuti. Grazzi, nixtieq nqajjem punt li semmiet il-Kummissjoni fir rigward tal-komitoloġija. Din hija tajba ħafna lix il-Parlament f'dan id-dibattitu wera fitxar li ma jaqbilx mal-xewqa tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Anki jekk hija konformi mal-Green Paper tal-riforma ta' CFP. Dawn jiġustifikawh fil-Green Paper, dan huwa ġustifikat fil-Green Paper għaliex qed iżejt il kodeċizjoni u jekk dan iseħħ il-Parlament jgawdi minn kodeċiżjoni f'kwistjonijiet tas-sajt iżda dan idowem l-affarijiet. Għalhekk skont ir-raġunament li sar ma naqbilx mal-Kummissjoni nemmen li ma jkunx hemm dowmin mill-Parlament jekk ikun hemm il kodeċizjoni iżda kultant tkun imdowma minħabba l-Kummissjoni tkun damet i nifisha. Nifhem bħalma qal il-Kummissarju li r-regolamentazzjoni teknika bħal din għandha elementi li għandhom jiġu trattati mill-komitoloġija u mhux fil-Kunsill. Iżda naħseb li d-definizzjoni tiegħek ta' teknika sur Kummissarju mhijiex dejjem konformi ma' dak li aħna nikonsidraw bħala tekniku f'dan il-Parlament. Biex nala, għaliex ma rridx ħafna għax laqqasina rapporter ta' dan ir rapport Fil-Kumitat Pesh aħna sur Kummissarju dak li kien ċar huwa li aħna qegħdin nqumu fuq saqajna għal din il-prinċipju fir-rigward tal-ispezzjonijiet. Dawn l-ispezzjonijiet jistgħu jseħħu mod aktar faċli iżda jwassal għal aktar problemi fil-rigward tas-sajt. Naħseb inti konxu ta' dan. Għalhekk ma rridux nkunu stretti iżejjed meta ma neħdux ma neħtiġux kwistjonijiet daqshekk stretti. Il-votazzjoni se ħada fl senar id-dibattitu huwa mitmum. Issa għandna sitt rapporti llum nixtieq ngħaddi għatmim ta' dawn sitt rapporti sa' qabel nofs il-lejn. Nemmen li dan huwa fattibli